President. Good afternoon, the... Dwar nofsinari tajjeb. Mela għanna il-nerġam daw sessjoni ta' wara Sinari, minuti huma disponibli, għandkom xi kommenti? Ma jidrix li l-kas, mela l-minuti ġew approvati. Issa nistaw naddu għal negozju ta' nofsinhar li huwa id-dibattitu konġunt is-sitwazzjoni fid-dinja Arbija u l-Afrika ta' fuq is-Sirja u l-Yemen. U għanna u id eh, dikjerazzjoni mill viċi President u l-Komissjoni Reprezentant u li tal-affarijiet barranin politika ta' sigurta, situazzjoni fid-dinja Arbija u fl-Afrika ta' fuq nibdew bil-baronessa Sinjura Ashton. Kjoġbok? Grazzi tassew sur President, membri onorevoli. L-aħħar darba li aħna tkellimna f'dan il-Parlament f'kmini f'Mejju, jingħat arrijiet għandhom jistgħu jsiru, però li l-prijoritajiet kienu li nihdu azzjoni. Tiftakru tajjeb li jina ħabbart l-intenzjoni tiegħi biex inwaqaf uffiċċju fl-Unjoni Europea fl-Unjoni, fisem l-Unjoni uffiċċju f'Bengazi u din qiegħda fil-Freedom Square simbolu mhux biss tas-solidarjetà tagħna man-nies, imma anki il-pen prattiku tagħna il-uffiċċju issa jaħdem hemm l-esperti li qegħdin jaslu kull ġimgħa jaħdmu sabiex jaraw kif aħna nistgħu nappoġġjaw ħtiġi ta' sigurtà tan-nies u anki nibnu kapaċità ta' soċjetà ċivili. U l-ġimgħa li għaddiet it-tim tiegħi kien f'New York ukoll jikkoordinaw ix-xogħol tagħna fuq il-Libja mal-ġnus Magħquda jina mort dan l-uffiċju l-tajt ma' numru ta' nies li kienu qed waslu d-demokrazija u jatwa l-ħajja fil-Libja u ma' ringrazzjawni, ringrazzjaw lilkom, irringrazzjaw l-Unjoni Ewropea. U ma' jafu li aħna ser nkunu magħhom matul iż-żmien. U llum jiena naf li intom ser tinaqdu miħaj biex inselmu il-kuraġġ kbir tal ċittadini Libjan, jekk xqedin f'Mizrata, Bengazi, fil-muntanji tal-Punent, f'Tripoli jew inkella f'postijiet oħra. Aħna għamilna sanzjoniet fuq ir-reġim ta' fi provdejna 140 miljon euro ta' assistenza ta' għajnuna għal dawk li għedin l-ektar fi bżon. U għet inkomplu naħdmu għal rezoluzzjoniet politiċi fil-konflitt fil-grupp ta' kontat li ser jintaqa fi Istanbul din il-ġemma u anki fil-grupp ta' Kajro ta' Kajr fejn aħna qed inkomplu naħdmu mal-Sekretarju Ġenerali tal-Ġnus Maquda u l-Mibawt Speċjali Sur l ħatib l ara League, l-Unjoni Afrikana u l-Organizzazzjoni tal-Kooperazzjoni Islamika fejn aħna qed inħejju għal ġranet il-ġimgħat u x-xhur li ġejjin wara li jitlaq Gaddafi. Azzjonijiet sur President għandhom ikunu imfasla u msostna fil-strateġija aħna rridu tweġiba lil l-rebbija arbija u ħriġna rezoluzzjoni f'Marzu, mbagħad aħna ħriġna politika qalila tal-ġirien. Jiena kuntenta li għandi s-sur Fuller ma' ġembi l-imsieħeb li nista' nafdah li wettaq din il-politika l-ġdida u jiena ċert li aħna ser niksbu il-wedit li, li fassalna. Intom tafu l-prinċipi ewlenija li jkollna kontabilità, approċċi individwali li pajjiżi individwali skont iċ-ċirkustanzi u l-aspirazzjoni tagħhom li joffru aktar appoġġ għal aktar riforma. Fi klim ta' Stefan aktar għal aktar. U hemm sfond u kol fi finanzjar 1.2 biljun euro fuq sentejn fuq il- il-5.7 miljun euro li ġew imweda u barra minn hekk għandna nżidu madwar 87 biljun euro sforzi flimkien biex jallokaw fondi ta' investiment mill-fond ta' investiment fond ta' investiment Ewropew kif ukoll il-fond ta' kostruzzjoni li dejatu maċari il-promozzjoni huma sostenibbli li rridu demokrazija sostenibbli u magħha wkoll prosperità ekonomika. Aħna l-kull nafu li d-demokrazija javvojta minar sigurta tal-ikkel u sigurta tax-xogħol għalhekk issa wasa iż-żmien għalina l-istituzzjoni għal istati membri biex naslu rezultati f'dawn il-lonijiet maqsuma barra l-politika l-ġdida aħna ħadna żewġ inizjattivi ġodda l-ewwel waħda biex insaħħu l-effettività politika tagħna, l vizibilità tagħna jiena ħtart Eh, eh, rappresentant speċjali Sur Benedino Leon għan nofsnar ta' l-Europa u assistina biex nsaħħu l-fluenza politika tagħna fir-reġjun, dialogu mal-gvernijiet, ma' soċjetà ċivila u anki organizzazzjonijiet internazzjonali u anki biex nikkooperaw mill-qrib mal-Parlament Ewropew. It-tieni net, task force biex niġbru l koll flimkien ix-xogħol tagħna u anki niġbru il-Bank ta' Investment Ewropew li ERD u anki istituzzjoni finanzjarji oħra kif ukoll imsieħbu oħra finanzjarji biex l-impenji tagħna jsiru realtà biex nissinkronizzaw u anki naħdmu l koll flimkien. U din ir-realtà hija dwar demokrazija u dwar l-ekonomija u rawa taħdem fuq l-art. Fit-Tunezija u l-Eġittu aħna t-naraw l-evidenza tal konflitti ekonomiċi li kellna f'dal ħarxi xaqxur. Jina zort eh, leġittu dan l-ħar tkellimt ma' nis li għandhom xi negozji li u l-lokandi u l-kollet jgħidu li l-istess ħaġa li tħul fit-turizmu u eh, eh, investiment dirett barrani naqas u jridu ikomplu jisostnu l-ekonomija u għalek. Aħna qegħdin nappoġġaw inizjattiva ta' social housing fl-Eġittu anke biex najnu l-aktar oqsma foqra fil-reġjun kbir tal-Kaj. Għajn program ta' 20 miljon euro biex nejnu l ċittadini Eġizzjani aħna nixtiequ li jgħinu jbidlu il settur tal-enerġija u anki li tejnum tabbaċċa demokrazija. Aħna l-tqajna ma' Viġi Prim Ministru u li qed fassu kostituzzjoni ġdida u uh, avukat ukoll jiddependi minnu biex ifassal kostituzzjoni li fi klim tiegħi ser tkun il-gwardjan tan-nies. Fit-Tunezija meta ma' mal-Ministru Barrani Kafir biex neppoġġjaw is-soċjetà ċivili u anki nħejju l-assembleja tal elezzjoni aħna fil-fatt għalunna biex nibatu osservazzjoni u aħna ser nagħmlu hekk Zvilup reġjonali u programmi reġjonali huma kollha qed iseħħu għaddejjin. Il-gvern ta' Tunizja et ikoll jagħmel avvanzi fir-riformi tal-aġenda tiegħu aħna nifirħu għal kunsens li fil-ġranet ftit qabel elezzjoni li li kunem u koll ugwaljanza bejn nisa u l-irġiel u li din, din inżamme, dal-element inżamme. Jina però nħasba dwar ir reġjun li l-luħen tan nisa għandu jkompli jinstema' u li l-impen għandu jkun ċert. Hemm il-biża li ġiet espressa li li li il-fatt li ħadu sen f-revoluzzjoni il-post tagħhom fil-futur mhux xorta garantit aħna rridu nappoġġawhom il daw in-nisa b'mod prattiku billi nofrulhom ir-riżorsi tagħna u anki politikament billi nagħmlu ċar li aħna nistennew l-impen tagħhom. Aħna finanzjajna ftit ilu konferenza ma' nisa tal-ġnus maquda fil-Tunezija biex naqdu fl-imkien in-nisa fl-imkien fil-reġjun għaliex ovvjament għandhom ħafna xi joffru xi jagħmlu u dalodu jiena jnaħriċt stqarrija dwar l-arresti li saru lin nisa ġurnalisti. Pero it-ħassib tagħna u għan-nies tas-Sirja li palissa miċħuda mill-parti li jaqdu r-wol tagħhom u anki jgħatu sen fil-rwol ġejjini tal-pajjiż tagħhom. Hemm dimostrazzjoni li qed isiru f'lokalitajiet żgħar u din saret intlaqtet minn violenza kbira l-bira fħama 11 il-persuna mietu bekk nistaw najdu li diġa mietu madwar 1500 persuna ġifri mis soċjetà ċivili u madwar 500 persuna mietet mill-sigurtà, l-uffiċjali ta' sigurtà. Minn daħħar darba li tqajna jiena zdit is-sanzjoni tal-darbtejn. Qed inkomplu nsemmaw leħinna flimkien mal-imsiba tagħna internazzjonali ħadna azzjoni fil Kunsil ta' Sigorta blan nibatu messaġġ wieħed li nwaqfu l-vjolenza naħalqu dialogu u anki nħejju ruħna l-bidla. Is-sur Assad il-wedit tiegħu għadhom dajfa u reċentament huwa qal li l-Kumitat Serjel ta' biex jagħmel qafas għal dialogu per nkunu ċari. Kull dialogu jrid ikun inklużivu dan ifisser li kulħadd jipparteċipa mingħajr biza'. Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea għadha hemmhekk f'Damaskus tiltaqa' kuljum ma' individwi u gruppi, taħdem ukoll ma' rappreżentanti u tibgħat il-messaġġi ċari tagħna. Id-delegazzjoni tagħna f'Ankara wkoll kien qiegħda tiżżur refuġġjati li E, waslu fuq il-frontiera ta' Turkija u jina kont qed inżomm kuntatt ma' Sur Davadoklu ta' Turkija biex nagħti appoġġ jekk fil-futur ikun jeħtieġu l-għajnuna tiegħu anke niddiskuti miegħu is-sitwazzjoni politika fuq il-frontieri tiegħu. U din instabilità f'Sirja għandha e, e, għandha il-konsegwenzi ta' ħatin wkoll kol anke fil-Libanu. fil libanu U dan iwassalna għal riċerka tal-paċi fil-van nofsani bejn il-Palestina u l-Izrael. Il-bidliet fil-reġjun, il-diskors tal-President Obama f'Mejju, il-rekonċiljazzjoni tal-Palestinjani, l-Assemblea Ġenerali l-Eda Tersa, dan kollu għandhom bżonn attenzjoni sjafu l-possibilità ta' dialogu u anki soluzzjoni. Jien ħdimt eh, bla eda għal dan il-an tkellimt ma' Sad, ma' Sur, Bash, ma' Sur Netanyahu u mal-membri tal-kwartet u l-pajizi ġirien biex ikollna mod ambizjuż kif nistgħu mxu l-qudiem kif l-Unjoni Ewropea tkun qed taqdi rwol mexxej kif ukoll kif jixtieq dan il-Parlament ukoll. Il-ġnus maquda l-Istati Uniti u Russja wieġbu għal talba tiegħi biex ikollna laqgħa tal-kwartet u din ser issir f'Washington nhar tnejn Dan ser jibni fuq il-proċess li aħna bdejna fuq laqa tal-kwartet ġewwa Munich u jiena mexxejtu dan il-laqa aktar kmini din is-sena. Minn dak iż-żmien law l-envoy ukoll kien preżenti u kien iltaqa' man-negozjaturi ta' żewġ naħat. Jiena mhux qed nissottovaluta id diffikultà però l-anti ċar li provaw insibu mod il-ġimgħa li ġejja biex ikollna stqarrija li tejn il-Palestinjani u l-Iżraeljani biex jibnu dak il-pont u jmorru lura għal mejda tan negozju negozjati. Sur President, jenħarsu li settembru għal prospetti ta' rezoluzzjoni, aħna s-sadna ma nafux ħajkunem fil rezoluzzjoni tal-ġus u dawx tista' tip ta' reazzjoni ħser tqajjem, pero l-enerġija tiegħi għandha tuża dan il dan iż-żmien biex inkomplu naħdmu bid-dialogu l-Unjoni Ewropea tkun maquda. U aħna għandna pożizzjoni b'saħħitha biex nimxu l-qudiem għabbażi tal-konklużjoni tal-Kunsill, pożizzjoni maquda. Jiena nifhem ukoll il-tħassib tan nies ta' Gaza jiena mort megżortom żortom dartej rajt jina stess xini sitwazzjoni. Jiena nisħaq b'mod konsistenti biex niprovdu li nis dak li għandhom bżonn u nassikuraw eh, u kol sigurta li l-Izrael għandha bżonn. L-enerġija għandha tkompli tkun hemm jiena nħeġġeġ u kol jiena fil-fatt kellimt il-Prim Ministru tal-Izrael dan l-aħħar u eh, qed isiru laqat, pero mux għet nisotta volo tal-jiet fadal ħafna affarijiet isiru, nirringrazzja l-Greċja biex anki tibat għajnuna monetarja f'Gaza f'koordinazzjoni mal-ġnus ma'uda. Jina u kol nishtiq indur lejn il-żewċ renji, il-Marok u Ġordan. Fit-12 ta' ġunju kien Abdullah tal-Ġordan għamel riformi f'dak li għandu x'jaqsam mal-partiti politiċi u l-elettorat Jiena kont f'kuntat dirett ma l-agenda ta' riformi u l-Ministru tal-Affarijiet Barranin, is-Sur Ġidea, fl-aħħar żjara tiegħi fil ġorn 15 ilu u fl-aħħar ned dan Twitmim il-ġimma kien hemm aħbar tajb fil-Marok li r referendum kienet iħaddan il-Kostituzzjoni l-ġdida, l-riformi qed jagħtu tweġiba sinifikattiva l-ispirazzjonijiet ta' ċittadini tal-Marok. Jiena sa nittama li ċittadini tal-Marok jibqgħu fiċ-ċentru fil-qalba tal-proċess ta' implementazzjoni u id-dialogu jinfetaħ u jissaħħaħ. Sur President, aħna lesti natu l-Marok appoġġ sħiħ f'dan il lan Fl-Alġerija, istat ta' emerġenza tneħħa u l-presidenza l-wedit tal-presidenza tal-riformi nittamaw l seħ Is-sur Dalċi, reċentament, meta l-tqajna fil-Konsil ta' Assoċjazzjoni bejn l-Alġerija u l-Unjoni Ewropea. U fil-Bahrejn aħna rejna tħassib tagħna li l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem u l-membri onorevoli jifdakru li jiena kellimt dan ma dan fi marre tal-Bahrejn ftit tal-ġimatilu u għandna eh, proċessar anki l-fat li huma inataw deċiżjonijiet għal sentenzi tal-mewt, irridu kol nejnu l-minu fil-bżon. Hemm ċertu passi però li qed jittieħdu fid-direzzjoni tajba jiena rajt li kien hemm investigazzjonijiet internazzjonali fuq eh, l-aħħar xhur li kien hemm. Issa dawn l-investigazzjonijiet sar ġew stabiliti u naħseb dan seħ minħabba talbit li għamil naħna, pero il-Bahrejn tibqaw kol f'moħna sabiex id-dialogu nazzjonali ikompli jseħ u fl-aħħar net nixtieq indur lejl Yemen li mkisser minn imblukkar politiku u anki diffikultajt ekonomiċi. L-unika mod kif jista' jimxi l-qoddim, hekk kif iddiskutejt mal-President qabel ġim qabel weġġa u qed inkomplu nibatu messaġġi mid-delegazzjoni tagħna illi jkollna tranzizjoni integrata politika f'konformità mal-Kunsil ta' Kooperazzjoni tal-Galf kienu niżdu fil- inizjattiva taħna ser inkomplu naħdmu mal-imsiħba tagħna mal-Istati Uniti u anki mal-Kunsil sabiex nippruvaw nsolvu soluzzjoni u anki nsibu soluzzjoni toħra kif qal il-President Saled għaw għal jibda jagħti ftit mis-setat jew jkompli eh, fuq tranzizzjoni. Għamin ċara li aħna lesti ma l-imsiba internazjonali tagħna li natu aktar għajnuna umanitarja u politika kif ukoll eh, appoġġ prattiku, però membri onorevoli nixtieq ngħidilkom kemm hu diffiċli s-sitwazzjoni fil-Yemen u kemm imħazba u allarmati aħna mill-avvenimenti li jiseħħu fuq l-art aħna wkoll lesti li ngħinu nejnu għama l-elezzjonijiet u anki fuq parlament hemmhekk, però m'hemmx dubju li jekk il-Jemen se timx il qudiem din it-transizzjoni trid tibda issa. Sur President, jini xeqna billi nirringrazzja dan il-Parlament għal l-appoċ sħiħ u anki biex nipromovu dawn is-salvagwardji daw il-valuri ta' drittijiet u demokratija. Dan il-parlament huwa uniku, dawk la jista' joffri għal dawk li nisqed demokrazija, intom ir-rappreżentanti tad-demokrazija intom turu is-seta tal-ċittadini dibattitu miftuħu l-espressjoni tal-libertà tal-espressjoni. Intom il-kol ta' l-sfidi kemm huwa diffiċli biex niġildu d-demokrazija għal kawżi u għal nies Intom għandkom ħafna xtofru l-nis li l-tajt maħom ma' reġjun kollu kemmu u li jishtiqu li dialogu jizdiet u anki l-opportunitajiet li ntlaħqu. Sabiex bekk ikunu jistaw jisibu modi prattiċi kif id-demokrazija tkun tista' tibda kif dit fil-pajjiżi tagħkom u fil-Unjoni Ewropea u kif aħna libna wkoll l-isfidi tagħna. Nafu li intom ser tkunu ġenerużi fl-appoġġ tagħkom għal dawk li qed it-triq tagħhom lejn id-demokrazija u anki lejl futur tagħhom. Kif qalu li f'Bengazi, wieħed miż-żazzah li tqajt magħhom żagħżugħ li ġi eh, arrestat minn Gaddafi għal tmien snin u qal li aħna rridu dak li intom għandkom, demokrazija bħala ħajja ta' kuljum. Grazzi ta' Sessu President. Thank you. The first speaker. Grazzi, l-ewwel kellim is-Sur Sala Franka fidejk, Sinjur.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 memx bizzejiet eh, fiduċja fil-proġett Ewropew, il-krizi finanzjarja, ġifri kif naraw ukoll eh, mill-filosofi irridu nieħdu ċertu distanza biex nifmu l-affarijiet. Imma minn dawn, l-aħħar sentej u nofs rajna li inti eh, xogħol tiegħek ma reġistra progress rajna li twaqqaf il-servizz estern tal-affarijiet eh, barranin u anki il-politika tal-ġirien. Inti qed li l-ġara se jibqgħu dejjem fejn qegħdin imma aħna se nkunu tal-livell biex aħna verament nirrispondu kif jixtiequ ċittadini. Aħna eh, nistaw nejnu f'dawn il-proċessi ta' tranzizjoni fil-pajjiżi li qed nżemmu hawnhekk fir-reżoluzzjoni li rridu nivvotaw fuqha għada, Sinjura Ashton, aħna nemnu li inti f'xogħolok qed tikseb suċċess. Imma biex tkompli tikseb suċċess trid verament taħdem fuq l-iktar livell għoli. mhux bil-fiżiku biss kif qal il-filosofu Ortega, imma verament bil-valuri komuni eh, bl-iktar denominatur li possibbli. Grazzi. Madame la haute représentante, vous avez beaucoup Signora, inti verament taħdimt bisħiħ u aħna qegħdin nappoġġjawk il-rezoluzzjoni tal-Parlament tal-lum qed titkellem fuq dawk il-pajjiżi li qed ninsowhom xi ftit jew il-Yemen, is-Sirja u l bahrejn Hemm bżonn li jkollna żewġ għanijien biex nas għanijiet biex naslu l-ewwel net li nieqfu milli inżommu dan is-silenzju u jkollna eh, double standards. Nafu li dawn il-pajjiżi ilhom isofru it-tieni għan u għalin nibqaw sodi meta nikkundannaw l-affarijiet li qegħdin iseħħu hemmhekk. U meta nagħmlu hekk ġifieri rridu inħallu ftit post tan-negozjati. Din ir rezoluzzjoni qegħdin waraja bisħieħ il-gruppi eh, politiċi għandi xi kummenti għan jina ma tantx nem fil-titlu li nitkellmu fuq id-dinja arbija jiena eh, mill-pożizzjoni postkoloniali jisnu qed nitkellmu fuq il- fuq il- eh, Eh, id-dinja qarbija nafu li d-dinja qarbija hija magħmula minn ħafna żoni differenti mill-Magreb, mill-Maxrek. Issa, fuq is-Sirja, il-repressjoni li qed naraw f'din il-pajjiż hija l-iktar eh, krudili bla eh, anke tfal qed jiġu mweġġa n-nis qed imutu kuljum ma nistgħux aħna nibqgħu inħarsu ma nagħmlu xejn. Naraw li hemm ħafna refuġjati li qegħdin jgħaddu mill fruntiera tas-Sirja lejn it-Turkija. Ovvjament hemm l-intervent tal-ġnus maquda, rridu nagħtu għajnuna umanitarja, fil-pajis u anki ftit il-barra minnu. Imma nef u hemm għaliex dan, għaliex mhux qed nagħmlu iktar. Għaliex ma etni, ma nejdux minar tlaqliħ li l-baxar rridu li jitlaq biex ehm, ma jkomplix jagħmel dak li kien għamel missieru ġifieri repressjoni tan-nistijaw stess Għaliex mhux qed nagħmlu hekk għax dejjem irridu inħallu l-post għal negozjati politiċi kif nafuwa maħna fl-Ewropa. Imma qed naraw il-vjolenza tkompli tikber il-minoranzi il li dejjem qed jiġu medda għalhekk inti m'għandikx għalfej toqgħod tistenna milli tmur Damasku. Naqsu id-distanza għanna bżon ġest politiku għawi, prezenza Ewropea ta' l għlola livell. Forsi għatem ftit possibilta u jena nħedġek biex tisfrutta din il-possibilta. Aħna il- li li jess aħna naqblu miegħu imma bħalissa hawn eh, ħafna nies qed jagħmlu l-istess xogħol il-rappreżentantu li it-task force ħadd isu ma jaf eżattament fejn il ir-responsabilità anki ġifieri bil-mod kif ngħinu dawn il-pajjiżi. Għalhekk jiena rrit li dawn l-istrutturi kollha u eh, jingħaqdu kollha biex isir li li jess l-iktar struttura importanti u l-iktar għolja. Grazzi ħafna. Is-sur Verhofstadt. Signora Ashton, jina ma nafx jekk inti rajċ l-aħħar, f'dan l-aħħar jumej u l-aħħar sijat, YouTube. Il-ritratti verament li xokjawna fejn naraw raġel fis-Sirja li kien qed jiffilmja fit-toroq u fid-djar u kien hemm mument meta ra sniper tal-milizja tal-president u daw sparawlu. Ġifiri l-sniper spara lilu. Ġifiri waqt li qed jiffilmja da inqatel hekk tara fuq il-YouTube. Ġifiri da qed jiffilmja il-mowt tiegħu stess din il-persuna hemm ħafna kazit, ma taqqas nafu, nafu Dan sar għax qed jipprova juri xaħġa vera, ġifiri, jiffilmja biex jgħamil il-film fuq l-internet biex jinforma n-nis li għedin il-barra mill-Sirja sabiex n-nis barra mill-Sirja jisetaw jaraw ġifiri kem qed jinqatlu nies il-massakri l dejjem għaddejjin iċ-ċittadini u aħna fid-dinja ta' barra nqogħdu nħarsu biss. U ma namlu xejn u kważi xejn somma biex nevitaw dan it-tip ta' eh, din it-tip ta' krudeltà. Veru li s-Sirja mhux il-Libja u dak li qed jiġri fis-Sirja huwa kompletament differenti minn dak li għaddej eh, fil-Libja, m'hemmx laqqas linja ta' demarcation, ġifieri naf li situazzjoni fis-Sirja hija ħafna iktar serja. Imma dan ifisser ma nistgħu nagħmlu xejn minn dak li qed nagħmlu sissa. X'qegħdin nagħmlu? Nistennew ir-riżoluzzjoni tal-Kunsil ta' Sigurtà tal-Ġnus Maquda. Inna nistennew għassa għal ġimgħat nistennew bil-ħerqa li forsi b'reżoluzzjoni li jaslu ċina, Russja u l-Brażil. Imma daw il-pajjiżi tal-li semmejt l-aħħar mhux qed jiċċaqalqu. Għalhekk meta tara x'qed jiġri eżattament fuq il-post nanna ritratti live. Imma kfettilkom ir-Russja, il-Ċina u l-Brażil jimblukkaw il-Kunsil ta' Sigurta aħna ma ridux nibqgħu nistennew lilhom aħna x'nistgħu nagħmlu minn naħa tagħna għaliex dejjem nistennew il-ħaddieħor ir-reżoluzzjoni tal-Kunsil ta' Sigurtà li mhux se tiġi f'dal-ġranet li ġejjin, ilqas fil-ġimgħat li ġejjin fil-fatt. Għalhekk jien għandi proposta jien naħseb nistgħu nagħmlu żewġ affarijiet dak li tista' tagħmel inti, Sinjura, ma dak kollu li għadna kemm li diġà diskutejna l-ewwel tista' inti l-lista tan-nies li huma mil quta mis-sanzjonijiet għandek 30 tista' testendija. Ġifieri mal-komunità internazzjonali għamilna lista ta' 30 persuna imma rridu nestenduha għal 200 familja li għandhom il-poter fis-Sirja u li qegħdin jagħtu l-appoġġ tagħhom lill-Assad. U għax ovvjament dawn jaqbillhom għax jaqilgħu ħafna flus minħabba reġi. Dawn il-200 familja eh, u għagrazzi għal-jom li Assad għadu fil-poter u ovvjament għalek il-massakru jkompli grazzi għal dawn il-200 eh, familji. Anki snipers li nistaw naraw fuq l-internet għadhom qed ikomplu jaqtlu n-nies. Jiena ġifieri naħseb li veru nistgħu nagħmlu xi ħaġa milli noqogħdu ċiċċi beqi ma nagħmlu xejn. Nistennew biss Xdiet ir-reżoluzzjoni tal-Konsil tas-Sigurtà mhux se tasal tajjeb li aħna naħsbu f'affarijiet oħra nagħmlu ġifieri l-asset freezing, nifriżaw l-assi, nagħmlu il-ban fuq il-vjaġġar tagħhom, jiġifieri din il-lista ta' 30 għandha eh, tiġi itwal. Umbagħad għandi proposta oħra, Sinjura Ashton. Tal-fema jiena li irridu niffaċċjaw realtà fl-aħħar minn kollox. M'hemmx frontline li rridu niddefendu, ġifieri ma nistgħux inqablu mal-Libja, imma nistgħu nibdow naħsmu fuq possibilità eh, biex noħolqu ġo Sirja stess zona li tkun iktar sikura. It's, it's, it's not, a, it's not uh, wishful thinking because in Ankara for the moment dinija ħolma forsi għal volja fankara edin jaħdmu u jirriflettu fuq idea bħal din. U fil u design diġa saret din zona bħal din fl-Irak kienem l-Amerikani li kienu edin jipproteġu in-nies fit-tramontana tal-Irak. Kienu qed jipproteġuhom, jiena naħseb li nistgħu nagħmlu hekk ukoll. Għaxin kella x'se naraw, iktar nies imutu Għalhekk il-proposta tiegħi hija qed joġobkom. Toqodux tistennu l-unanimità għax din mhux se ssir realtà fil-ġnus maquda u hemm bżonn li inti tkun minn ta' dimnet b'inizjattivi ġodda. Grazzi ħafna. Sur jiena nista' ngħid li sitt xhur wara li bdiet ir-rebbija ta' qarbija qed naraw li l-flexet tisir fl-Eġittu Mubarak mressa l-orti. Imma għatem vacuum li sijar tispera li hemm president ġdid fl-Eġittu f-settembru pala lider tal-dinja arbija u sinjura em u kol, sinjura de Kaiser em lega arbija. Umbat, ġifri il-Brotherhood fl-Eġittu, ovvjament, se eh, jżommu l-weda taħħom biex ikunem il-pluralizmu. L-Eġittu għanda bżon għajnuna diretta mill-Unjoni Ewropea mill-BRD u l-IB. E Għalek l-inizjativi ta' Signora Ashton jena nil għahom hemm bżon nistabilizzaw l-ekonomija ta' din il-pajis tant importanti. It-Tunezija u kol qed naraw li qed tagħmel progress imma għada mhix stabbli peress li ovvjament il flussi tan nis li qed joħorġu libja u jmorru t-Tunezija anki b'riżoluzzjoni tal-173 biex eh, ineħħu l-Gaddafi. Aħna eh, fl-Occident ma nistawx issa eh, nħallu l-affarijiet nostri fil-Libja u nħallu l gaddafi anki jekk huwa dajjef ħafna ikompli hemmhekk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 He is now part of the problem and not the solution, and he should stay in Saudi Arabia. Uwa għandu jiffirma il-ftejn tal-GCC fis saudi Arabia xuwa parti mill-problema. Situazzjoni fil-Bahrejn u kol tinkwetana jena nispera l-monarkija Suddi tiqaf eh, eh, u kol mħabba l-oppozizjoni mħabba il-maġġoranza ta' xijam. Fis-Sirja, President Bashar qed jipprova jibqa' autokratiku bil-krudeltà. Aħna nafu li hemm il-protest min qed jiprotesta laqqas għandhom biex jipprotestaw u nafu ġifiri l-Sirja taqbel mal-Hamas u mal-Hezbollah. Il-fat li anki qed jiġu persekwitati t-tfal jiena u kol li hemm il-gruppi tal-ġihadi u salavis li qegħdin imorru mal-protest ma' dawk li protestaw. jipprotestaw. U din m'għandix kun il protesti juża reġim biex jikompli joqtol minn qed jipprotesta. Ovvjament hemm ir-refuġjati tal-Iraq u l-Kristjani li se jiġu persekwitati fuq ir-riformi fil-Marok biex jitnaqsu l-poteri tar-re tajjeb li naħsbu u koll jkun hemm referendum ta' l-indipendenza biex nġibu fit minn problemi tas-Sahara. Fis-Sudan tal-Nofsinar, il-kartum membru tal-Lig Arbija, nixtiequ naraw li dan ma jġibx problemi Nixtieq nirringrazzja l-rappreżentattiv Oli u l-istaff tagħha għax-xogħol veru tajjeb li għamlet biex tagħti appoġġ lill rebbija qarbija u anki sosten lejn il- il-nofsenar tal-Mediterran, Sinjura Flot, et naraw iġifiri li palissa em, enerġija kbira fl-Europa biex tejn f'dak kollu li qed jiġri fid-dinja qarbija kif smajna, hemm bżonn li inkunu maquda nikkundannaw il-violenzi, nagħmlu sanzjonijiet, naraw eh, l-arranġamenti li saru il-konsekwenzi tal-bnedmin ekonomiċi, naraw it-tentativi kontra revoluzzjoni, il-problemi ta' stabilizzazzjoni u naraw kif inkunu verament sħab b'mod reċiproċi ma' pajjiżi li issa se jsiru verament wara revoluzzjoni responsabbli għal ċittadini tagħhom. Hemm min jaħseb li Bashar el-Assad li jibda proċess demokratiku sabiex joħloq pajjiż bi stat ta' dritt jiena ma naħsibx li huwa kapaċi jagħmel dan. Għalhekk hemm bżonn laqas biss qed ngħidulu li ħalli l-poter. Isna qegħdin jiġifieri naħsbu li hu kapaċi jiġi fid-demokrazija. Il-krimini kontra l-umanità li qed isiru wkoll mir-reġim. U l-Qorti Internazzjonali Kriminali Internazzjonali għanda u kol forsi tuħu parti biex naraw kif jistaw jċaqalqu il-pajizi parrusja Russja u ċina fuq il-refugjati kif nistaw nejnuwom aħna l-Ewropa nistaw verament emmek namlu l-almutana. Nejnuhom anki beda jkunu qed jaħsmu l-ibħra biex jiġu lej l-Ewropa naraw li soċjetà ċivili wkoll tingħaqad fil-implementazzjoni anki l evalwazzjoni tal-ftehim l unjoni Ewropea. Għax aħna dawn is-sħab tagħna min issa se jkunu responsabbli għaċ-ċittadini tagħhom. Sinjura Ashton, inti għandek raġun l-intuizzjoni tiegħek għax inti kontet fil-bidu tal-mada tiegħek li il- kredibilità tagħna tista' tissarraf mill-mod ta' kif aħna naħdmu mal- ġara tagħna. La nouvelle géographie mondiale ne sera plus un point d'interrogation. Irridu naraw illum kif f'din is-sitwazzjoni huwa l-istatus tal-Unjoni Ewropea li qed jiġi imfassal u dimajnejna u dan irridu noqogħdu attenti għalih illum. Grazzi ħafna. Is-Sinjor Mattia Sekjoġbok. Senjura, Ashton jena se nibda billi najt bitċar li għana nkomplu napoġġaw ir-revoluzzjonijiet demokratiċi li eh, li qed isir f'dan il-pajjiżi jiena m'għandix ħafna ħin. Allura se nagħtikom ftit punti. L-ewwel qed m'għandniex ninsew li l-kondizzjonijiet għan negozjati għal tranzizzjoni demokratika mhux fi gwerra ċivili għandhom jiġu deċiżi mill-poplu tal-pajjiżi. għana naplikaw um, dan għal-Jemen u għal-pajzi l-oħra. Mannix ikonna l-Europa li tindaħal fil-affarijiet interni tagħhom, speċjalment jekk joffru xi soluzzjonijiet militari u paramilitari. Jiena qed nressa dan il-punt għax naħseb li um, m'għandniex um, għandna nikkritika bl-aħrax l-avvenimenti kif qed jiġru fil-Libja. fil libja in-NATO kisret il-termini kollha tal-resoluzzjonijiet tal-Konsil tas Sigurtà allura għandna nirftaw dak li sar fil-Libja. U jiena minix favur dan din mozzjoni. Isir Belda jek jaxbok? Grazzi, Sir President. Fil-bidu tal-ħamsinijiet, wieħed mill-Ben Gurion, wieħed mill- mill-persuni li um, stabilixew l-Izrael um, kienet jaħdem għal xejn għax Nasser u l-oħrajn kienu kontra l-Izraeli u l-monarkiji hemm il-biża li li situazzjoni preżenti arbija se tkun replika ta' dak li sar fil-50 bil-brotherhood tal-Musulmani jidħlu biex jieħdu postom hemmhekk biex jimblokkaw l-istat ludi. Rajna situazzjoni fl-Eġittu jista' jkun eh, ħaġa pożittiva. Mhumiex biss il-Muslim Brothers iżda hemm il-Qadam Musa u dan ma jispirawx ħafna fiduċa fil-gwar ta' relazzjonijiet fil-ġejjeni um, ehm, bejn Kajru u Ġerusalem jista' jkun hemm replika tas-sitwazzjoni fl-Iran. Rappresentant oli. L-Ewropa flimkien mal istati Uniti kif, kif jistgħu iwaqfu dan il-prospett milli jsir realtà? Isur Mutzer Kirchbach. Grazie ħafna, Sir President. Għal ħafna eh, pajjiżi Arab ma nistawx nerġaw lura. Iżda fejn fejn huma sejri ma nafux. Hemm ambitu għal attama, pereżempju sitwazzjoni fil-Yemen, għandek gruppi fejn qed jaħdmu flimkien, ma kinux jitkellmu ma' xulxin għanna u koll il-ftejn fil tal-kooperazzjoni tal-Kunsil tal-Golf, iżda ma nasibx li s-sistema set tinbidel, bekk ma nix garanzija tal-demokrazija jew libertà tal-reliġjon jew għad-drittijiet tal-minoranzi. E, jekk nħarsu li situazzjoni fl-Eġittu, e, nistgħu naraw l-attakki fuq l-insara, e, tkellimna dwar l-attakki fil-situazzjoni f'dan il-pajjiżi u kien hemm min min qed iħares li realtà qed jaċċetta realtà xed jiffaċċaw il-diffikultajiet fil-Marok jħobb il-poplu tiegħu iżda s'ista rajna biss il-vjolenza. Jiena nixtieq inħares li s-Sirja għax naħseb li l-Sirja għandha importanza strateġika. Jekk imwaqfu dak li qed jiġri fis-Sirja naħseb li dak tkun tkun bla responsabilità allura naħseb li wasal iż-żmien biex nsaqsu l Assad biex jitlaq minn hemm. situazzjoni sitwazzjoni ta' rifugġati li qed jidħlu fl-Ewropa u għandna nżommu daf moħna nafu li qed jitħejju xi laqat biex eh, jipprovaw jilqaw il-problemi li qed qed eh, se jaraw iżjed il-qudiem bekk spiċċajna l kellema u bekk għandna ehm, delegazzjoni mill-Kamra tal- il ċerman tal- mill-Brazil, minn Kumitat tal-Affarijiet Soċjali u Ekonomiċi mill-Brazil u huma qed jattendu l-ewwel eh, laqa parlamentari tagħhom fil-Parlament. Din hija riflessjoni tal-